maquda dwar eh, drittijiet tal-bniedem nixtieq insemmi xi każijiet li ma tantx huma diskussi. Nixtieq infakkarkom jiena dwar il-kundizzjonijiet inumani fil-ħabsijiet f'Rwanda u f'Libja fejn il-pena tal-mewt eh, tiġi prattikata ta' spiss kontra n-nies li mhumiex ħatja tal-affarijiet. Nixtieq fakkarkom dwar il- in-nies mis-saħħara li eh, kwistjoni li ma ġietx eh, settelet għal ħafna snin u nixtieq fakkarkom li hemm drittijiet tal refugġati tal-klima għandhom id-drittijiet ukoll eh, ta' spiss eh, jiġu sfurzati li jitilqu minn pajjiżhom minħabba t-tibdil klimatiku. Dawn l-affarijiet irridu nżommuhom quddiem għajnejna minħabba l-fatt li jagħmlu parti mis sissin tas-soċjetà tagħna. Sur Lamstrof, minuta. Mela, s eh, l-anniversarju tal-ġnus mawda fl-2005 u f'dak iż-żmien kien hemm valutazzjoni tax-xogħol tal-kunsilli differenti u ehm, ma kienx hemm fema pożittiva fuq il-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem u f'dak iż-żmien iddeċidew li kien hemm riforma vera meħtieġa u um, kien hemm kummenti li eh, dan il-Kunsill Zomma naħa partikolari, kien hemm xi problemi u jrid ikun hemm rapport, speċjalment mm, dwar il-rapport Goldsteiner, imma din m'għandix tkun xi kwistjoni prinċipali. Bażikament għandna bżonn ta' pożizzjoni komuni fl-Ewropa jekk aħna nixtiequ inwaqfu dan il-Kunsill. Irridu aħna naħsbu dwar kif il-ħaġa tista' taħdem fil-ġnus għawda, kif nistgħu aħna b'mod effettiv naħdmu fuq drittijiet tal-bniedem. Is-Sur Vanderstoop għal-minuta intkom tafuwa, aħna nafuwa, il-Kunsill eh, daħka eh, fil-Witch Mela, em, pajizi eh, f'dan il-Kunsil li jixtiequ jikkawżaw dannu l-interessi ta' dan l-Istat tal-Izrael il-pajizi huma kontra il-drittijiet tal-bniedem mhux favur skandlu li l-Parlament u l-Kunsil jieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà. Jekk dan il-Parlament vera jixtieq jiġġieled favur id-drittijiet tal-bniedem, mela President dan għandu bżonn jirrifjuta l-ħin kollu dan ir-riżoluzzjonijiet kollha li Mm, ġejjin minn dawn il-pajjiżi li fallu milli ħarsu drittijiet tal-bniedem, pajjiżi pal-Pakistan, l indonizja l-Eġittu, dawn eh, l-iktar li jiksru l-drittijiet tal-bniedem. Anka fl-Iran hemm membru tal-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem. Eh, aħna għanna bżonn eh, kull ma bżonn li nżidu l-Korea ta' fuq mbagħad ikollna l-istati kollha hemmhekk li jiksru drittijiet. Dan huwa korp orrendi u ma nix nihduħ bis-serjetà. Il-Parlament għandu jitbiet minn dan il-Kunsill u x-xogħol kollu li dan jagħmel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Preda żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Permettili nibda billi nfakkar ehm, l-awla li meta il-Konsil ta' ġittijiet tal-bniedem tal-ġnus ma'uda ġie waqaf bħala korp, eh, l-uniku korp li ħares id-drittijiet kienet eh, xewqa li id-drittijiet jiġu mħarsa b'mod aħjar fid-dinja kollha kontrolli li jisiru ta' spiss fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u din kienet innovazzjoni f'dak iż-żmien, imma m'għandniex aħna nagħtu wis lat politiku eh, u għanna nwieġbu għall-impunità li tista tikkompanja il-ksur ta' drittijiet tal-bnedem. Jekk il kunsill irid isegwi l-mandat tiegħu irrid jaraf li l-iżbalji tal-passat eh, ma ntesewx u eh, problemi li għatemmek eh, għad jeżistu. Il-sistema ta' monitoraċ eh, mux sistema xirqa u ma tħarix eh, b'mod tajjeb id-drittijiet tal-bnedem. Jekk il-Konsil jaġixxi malajr ħafna kif per eżempju ġara fil-kas ta' Gini, meta kienem il-krizi ta' Gini, iva dan il-Konsil għandu impatt, impatt pjuttost qawwi dawk li ma jħarsux il-drittijiet tal-bniedem Mm, dawn ma jiġux ikkastigati, jirridu aħna mwaqfu l-impunità, ġifiri naħdmu bil-ħefma meta jkun hemm ksur eh, ta' drittijiet il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn promuovi xi mekkaniżmu ta' reazzjoni meta jkun hemm xi kriżi ħalli bekk tkun tista' tagħtem bi kriżijiet bħal l-Iraq, Afganistan, eh, Pakistan, Gini u eh, postijiet oħra. U importanti li dan il-korp ikun b'saħħtu effiċjenti kemm jista' jkun għax jiena naħseb li għandna bżonn li jkollna imsieħeb kredibbli hawnhekk. Grazzi ħafna l-minuta. Eh, Is-Sinjura Kretu. Jiena nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni f'Gaza, Sur President. Eh, tħassib eh, li jitkompla nitkellem dwar il-ħarsin ta' ġittijiet tal-bniedem dan għal l-każ eh, speċjalment mm, bħala segwitu għal situazzjoni wara il-ġlied f'din l-aħħar sena. Diffiċil ngħidu min bata l-iktar għax fl-aħħar mill-aħħar iż-żewġ naħat dawn batew mm, mod qawwi fost ċittadini eh, huwa diffiċli li wieħed xi kultant jaraf bejn il-militaru u ċittadini normali u Għana nafu x'inhuma l-problemi eh, fir-reġjun u ma naħsibx li għanna aħna nippruvaw nallokaw xi tort esklusiv l-naħa waħda. Is-sitwazzjoni drammatika umanitarja eh, tfisser li rridu aħna naġixxu fuq l kwistjonijiet kollha sensitivi ta' dinja, speċjalment jekk nixtiequ aħna niġildu kontra l-kawża ta' dan il-konflitt u naħdmu iktar ma' organizzazzjonijiet internazzjonali dan huwa qasem fejn l-Unjoni Ewropea għandha il-ħila kif ukoll kredibilità. Għalhekk l-Unjoni tista' taħdem u tista' taħdem bis-saħħa wkoll. Grazzi ħafna sur kellem għal żewġ minuti, Sinjura Kummissarju, Ministru. Priorità tal-Parlament Jalli li nindirizzaw is-sitwazzjoni allarmanti fejn eh, l-attivitajiet waslu għal ħafna aspetti politiċi eh, u għalek huwa importanti ħafna li delegazzjonijiet eh, dawn jiġu biex ikun hemm mitwaqif ta' kriterji u jisiru membri tal-Kunsill dan li applika speċjalment għal ħtiġijiet minimi ta' kooperazzjoni ma' proċedur bis proċeduri speċjali u li mm, jiġildu kontra li ma jkunx hemm azzjonijiet eh, fejn kien hemm ukoll ir-reżoluzzjonijiet imponuti fuq stati membri eh, fejn mhux suppost. Nixtieq nirriferi għal żewġ prioritajiet tal-Parlament l-ewwel il-Belarusja. Kontrarjament għall-sinniji, eh, is-sitwazzjoni ma ansi eh, qed tmur all-LAR nixtieq nisħaq fuq il-messaġġ sur kebiex biex l-Unjoni Ewropea issa għandha eh, il-ħila um, li tagħmel pressjoni fuq il-reġim ta' Jukoshenko u tista' saħħaħ il-komparazzjoni. Tieni punt nixtieq eh, nitlob għall-appoġġ eh, tal-indirizz ta' l-ġimma l-oħra tal-18 l-attivist russi inkluż Kovarov minn rebaħ il-premju Sakarov dwar um, l-informazzjoni ta' setallita fil-lingwa russa li eh, inkisbu hekk minħabba l-pressjoni fuq l-eltasat. Vera jkawza dan il-valluri tal-Unjoni Ewropea li nfaħru Kovaljov eh, nispal Kovaljov u fl-istess waqt eh, inġeru l-talbit ta' Sur Putin li eh, l-informazzjoni alternativa tiġi mxandra fil-lingwa r russra permezz ta' satellita t tisfafna flus. Grazie. Kristo Polito, Τώρα si στη tu του Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Ibdew Catch the Eye, daw Grazzi. Nitkellem dwar il-soldat Izraeli ksur Gilad dan sparixxa fil-Lulju tal-2006 kollu bis 19 eh, sena. il ġemalod li għaddiet kont parti me delegazzjoni li marru jżuru l-Izrael u aħna l-tqajna ma' l-missir tal-Gilad Shalit, s-sur Nam Xalet. U minkejja l-artikoli tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra fuq il-ħabsin tal-gwerra, minkejja li kellu nazzjonalità Franċiża ma kellux dritt li jirċivi zjariet mill-familja tiegħu jew sempliċiment li jaqas li kunu jafu fejn kienu tafawħ u fejn kien qed jinżamm kien hemm kritika li tgħid li dawn għandhom jibbenefikaw mid-drittijiet taħt il-Konvenzjoni ta' Ġenevra. Għasissur Sugarman minuta. Fil-seduta ta' Marzu tal-ġittijiet tal-bnedmin, tal-ġnus ma' jingħat moċċar jingħat moċċar li hemm ksur ta' drittijiet tal-bnedmin fil-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw u l-istess jiġri f'pajjiż li qegħdin jiżviluppaw. L-Assemblea Ġenerali ta' ġnus Maqda tal-1992 minn ta' Deċembru jitkellem dwar il-ħolqien ta' minoritajiet u drittijiet ta' minoritajiet lingwistiċi u minoritajiet oħra dom essenzjali għall iżvilupp tal-Unjoni Ewropea kif nafu aħna. It-tieni paragrafu jgħid mod ċar illi minoritajiet eh, nazzjonali għandhom id-dritt li jużaw il-lingwaġġ tagħhom il-sin twelidhom fis-settur privat u pubbliku mingħajr ma jkun hemm x'tip ta' diskriminazzjoni kontrihom iżda din id-dispożizzjoni mhux qed tiġi mħarsa f'ħafna stati membri madwar l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija kredibbli biss jekk kun tista' ssib soluzzjoni għal din il-problema u iddaħħal miżuri li trattaw drittijiet tal-bnedmin f'dak inxaqsam il-ksur tal-drittijiet ta' minoritajiet. Grazzi tassew. Dawn is-sentejn li ġejjin. Dan ħajkun deċiżiv għal dak li mxaqsam eh, l-azzjonijiet minn ħatta ġnus maquda fuq id dritti tal-bnedmin fil-2011 nafu li jsu kun hemm reviżjoni tal konsil ta' drittijiet tal-bnedmin u hemm riskju li xi wħud minn dawn il-pajjiżi li kollegi tiegħi semmew li ma tantx jagħtu każ id-drittijiet tal-bniedem jippruvaw jilimitaw il-movimenti jew rwol tal ġusma u għalhekk jiena nixtieq ngħid palma qalu oħrajn qabli li Jekk l-Unjoni Ewropea trid taqdi rwol lieni mexxejja f'dak li nixqasam ma' dritti tal-bniedem għalhekk aħna rridu nagħmlu priorità nitkellmu bleħen wieħed fuq pjattaforma internazzjonali ma noqogħdux inmorru kontra xulxin. U kontradixxu xurxin, aħna rridu nsaħħu il-kooperazzjoni tagħna ma' Stati Uniti u il-Parlament Ewropew jista' u għandu iżom eh, il-aġġornat fuq il-proċess kollu inkluż il-reviżjoni tal-Kunsill u s-statut tiegħu. Grazzi. Is-Sinjura Galiċeva. Ina nixbet l-attenzjoni ta' għal dak li ġara fi 15 ta' frar. L-Iran ġi eżaminat emmek meta ġejna biex nipromovu ġitti tal-bnedmin. U il reġim jgħid illi l-rispett ta' drittijiet tal-bniedem ma jkunx eh, mhux qed jimxi kif suppost. Hawnhekk fil-Parlament is-Sinjura Reġevik tkellmet dwar eh, tortura ċertu familji minħabba ir-reġim u diskriminazzjoni kontrihom u koll il-fat li jem ħafna niset jintefaw il-ħabs eh, eh, ħabba t-twemmin taħom politiku koll hija simbolu ta' din l-oppressjoni f'dan il pajis U aħna ma nistgħux naċċettaw li l-Iran tista' tissieħeb mal-Kunsill, mal-Bord tal-Kunsill għalhekk aħna naħsbu li l-Ewropa għandha semma leħina mod maqut, mod konsistenti ma' dak li ntqal. Grazzi. Sur Svensson. Fil din il kwestjoni meta l-Unjoni Ewropea tappoġġa l-idea li ikonna riżoluzzjoni speċifika. dawn il-pajjiż dawn il riżoluzzjonijiet speċifiċi huma istrumenti tajbin, ma dawn l-istrumenti ma ġewx adottati fil-passat. Għal-komunità internazzjonali din hija l-unika possibilità li għandna biex niġildu kontra ksul ta' drittijiet tal bendi mhix kwistjoni li noqogħdu npuntaw subajna u nikxfu dak li jkun. Mhux se noqogħdu nitkellmu fuq kwistjonijiet interni tal-pajjiżi, sempliċiment qed nippruvaw niċċaraw li aħna mhux ser naċċettaw ksur sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu nappoġġaw il-drittijiet ta' dawk li qed jiġu qed jiġu eh, diskriminati. Surbons. Grazzi il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom l-ewwel net iħarsu lejn x'qed jagħmlu huma qabel ma jippontaw subajja ma jħadd ieħor. Ħafna membri tal-Unjoni Ewropea prosekutaw u jitfgħu nies il-ħabs minħabba nuqqas ta' ħelsin ta' diskors. Il-partijiet politiċi huma proibiti jekk kif pereżempju jiġri l-Belġu jew dan il-proibizzjoni jiġri wara evidenza falsa bħal fil-Ġermanja jew inkella kella Eh, jitlu mit-tieqa flok mil bib per eżempju Unit, għax eh, il-partit tiegħi ma mhux qed jitħalla jaċċetta membri ġodda fil-partit tiegħu għal perdu definit. Ma jistax naqbdu neseħu ruħna pala demokratiċi jekk aħna ma ħarsu libertà ta' diskors ta' assoċjazzjoni u ta' lezzjonijiet. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για να κλείσει η συζήτηση εξ ονόματος του Συμβουλίου ο κύριος Λόπες Καρίδο. Grazzi, Sir Lopez Carido. Mux ta' pisam il-konsil. Grazzi. Jina grat l-membri kolla għal kontributi taħħom dibattitu. Jina sepp li din kwestjoni ta' importanza ħarija u id-drittijiet tal-bniedem fil-qofol tal-Unjoni Ewropea. Aħna nemmnu għalhekk illi il partecipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsil tal-ġitja bidem tal-ġisma u deċa ħaġa li aħna għandna nkomplu ħafna fuqha. L-Unjoni Ewropea dejjem defendiet is-twaqif ta' dan it-tip ta' konsil tal-ġittijiet li ħarsi ġittijiet tal-bnedmin illi jista' titwixxi l-Kummissjoni tal-ġittijiet tal-bniedem li kien qabel. U naħsbu li dan strument li jista iħalli li dawk involuti jkunu jistaw jidġildu kontra il-ksur tal-ġittijiet tal-bnedmin u mażwar id-dinja u jihdu azzjoni fejn dan huwa meħtieġ u fejn u meħtieġ li l-Unjoni Ewropea toħroġ dikjerazzjoni. Il-Presidenza tal-Konsil ġifiri tal-Unjoni Ewropea dejjem intervenixxu Eh, mod sistematiku dawn is-sessjonijiet tal-Konsil ta' ġisma' u f'dawn sem l-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li aħna se nistoktaw nagħmlu. Il-Presidenza tal-Konsil fil-fatt ser jitterġa' jitkellem fil-Konsil fis-sem il-Konsil tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk. Dan huwa kompatibbli bisħieħ mal-dikjerazzjonijiet u minna ħata l-sati membri individwali kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea. U li ovvjament il-Kummissjoni tagħmel dawn l-istqarrijiet fisem l-Unjoni Ewropea kollha kemm jekk aħna naqblu bisħieħ li jkun hemm dan it-tip ta' qaqda jew organizzazzjoni u li nużaw l-informazzjoni li hija disponibbli lina u xi drabi dan jista' jwasal suċċess darba oħra ma tantx sarraf daqshekk suċċess. Par pereżempju fis-sitwazzjoni tal-Iran minħabba problemi tal-voti fisser li l-Unjoni Ewropea mhux se tikseb il-nijiet kollha tagħha ma hemm ukoll eh, riżultati pożittivi bħal pereżempju dak li kellu x'aqsam fis-Somalja. U każijiet oħrajn dak il-każijiet kellna ta' suċċess imma oħrajn forsi le, imma kena iktar suċċessi mill-li fallimenti. Nixtieq ngħid illi fil kas ta' xie pajizi li semmew u xi pajjiżi ħajjes semmew ukoll il-lejla, irrid nsemmi mod partikolari pajiz. Emin msemma l-Iran u fatt l-Iran et eh, joħroġ biex jisieħab mal-Kunsill għandi tlet sqarrijiet mill-rappresentant għali tal tal-politika ta' sekurtà barranija mis-Sinjora Ashton fuq situazzjoni ġewwa Iran um, u jitejt li hemm ħasba ferm rigward il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Iran u din tikkundanna il-til li sar ġewwa l-Iran rigward li l ran huwa kandidat, ta' min jgħid li għalissa din hija kompetenza nazzjonali la darba li jkun hemm pożizzjoni um, waħda mbagħad nkunu nistgħu nimxu. Dan ovvjament jista' jkollu effett fuq is-ħubija tal-Iran mal-Kunsill. Iżda hawnhekk irridu nimxu bir raqqa għaliex ma nistgħux noħolqu l-effett oppost li qed nippruvaw noħolqu. U hawnhekk naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tħares il-kompetenzi nazzjonali u tara tipprova tikkoordina l-pożizzjonijiet nazzjonali. Fil-fatt aħna hekk qegħdin nagħmlu, qegħdin nimxu bil-galbu. Sur President, aħna nemnu illi kunsill ta' Drittijiet tal-Bnedmin u forum fejn aħna nkunu nistaw inħarsu il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea u appartijek impentana lej il-Konsil ta' drittijiet tal-bniedem jgħatem biex ma jkunx pass lura milli wieħed jiddefendi dawn id-dritti għal-bnedmin għax din hija fl-aħħar mill-aħħar kisba għall-umanità kollha hija xaġa universali li aħna rridu nkomplu naħdmu favurija minkejja diversità, minkejja frontieri. Dija xi ħaġa li marbuta mill ma l essenza tal-nedmin. Grazzi. Thank you, Mr. President. Sir President, grazzi ħafna lill membri kollha tal-Parlament għal rakkomandazzjonijiet illi għaddew u ħana niżguraw illi dawn asmuhom mal-Kummissarju Oli. Ippermetu li nagħmel erba' punti dwar kommenti u mistoqsijiet. L-ewwel waħda dwar l-Iran u l-kandidatura tal-Iran. Nablu mal-Presidenza Spanjola nisħaq fuq il-fatt illi kull membru elett tal-Kunsill huwa mistenni illi juri bil-prattika impenn oli għal protezzjoni u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. dwar il-kas ta' Kuba, il-mewt ta' Sur Zapata. Nati l-omor l-familja tijaw. U nkompli nitkellem kontra 200 dissident politiku ġew Kuba illi ġew sfortunatament mqeda l-ħabs. illi huwa propju wirja tal-politika ta' Kuba illi trid timbidel u tiġi konformi ma' liġi internazzjonali. Ħankomplu naħdmu fuq il-kwestjoni bid-dialogu ma' Kuba, ma' l-autoritajiet kubani u ħanużaw dan id-dialogu bħala mezz ta' kif nkomplu nisħu fuq il-drittijiet tal-bniedem dwar il-punt li l-Unjoni Ewropea għandha titkellem bl-ħen bleħen wieħed. Aħna naqblu ħafna magħha u l-punt ta' Gaza naħseb aħjar jekk neħdu dan il-punt fid-diskussjoni li jmiss, grazzi Sur President. Thank you very much. Έλαβα έξι προτάσει ψηφίσματο προ περάτωση αυτή τη συζήτηση. Anna προπόστη biex nikkonkludu dan id-dibattitu. Id-dibattitu issa għalla stant nagħlaq. Sfortunatament jekk hawn xi ħadd illi għandu aspirina nitlobkom tiġu hawnhekk u taddu ili u nkun grat ħafna lejkom għal omri kollu. Illa għaliex qed jaqbadni rieħ. Il-punt li jmiss hija dwar implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tar rapport Goldstone bejn l-Izrael u l-Palestina. Għal konsill ħanissimaw Missur Lopez Garrido. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor President.